ringrazzja ħafna, id-dibattitu li jmiss lejla huwa fuq l-istqarrija tal-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni attwali tal-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp. L-ewwel kelliema is-Sinjura Reding. President, onorevoli membri, f'ġimatejn se nibdew id-disa konferenza ministerjali tad-WTO se tkun importanti immens għad WTO kif ukoll għas-sistema multilaterali tal-kummerċ wasalna qrib li niksbu ftejn fuq ċertu elementi ta' l-agenda ta' doa għall-iżvilupp. Jekk membri ta' WTO jieħu konsensus, allura riżultat ta' din il-konferenza se jkun hemm faċilitazzjoni fil-kummerċ Dan jati benefiċċji eh, l kummerċjanti billi żid it-trasparenza inaqqas il-burokrasija u iħalli il-prodotti jimxu b'mod aktar maġla fuq livell transkonfinali kulħadd se jibbenifika imma l-ikbar eh, imma l-iktar li se jibbenifikaw se jkunu il-pajjiżi l-kbar u l-kumpaniji l-kbar irridu namlu integrazzjoni u koll fuq livell Ewropew. L-Unjoni Ewropea se tagħti assistenza lil dawn il-pajjiżi biex ikunu jistgħu jimplementaw il-ftehim. Ftehim fuq il-faċilitazzjoni tal-kummerċ jiġi marbut ma' diversi kwistjonijiet ta' svilupp, agrikoltura u anki eh, dawk li jolqtu pajjiżi l-inqas sviluppati. Diġant laħaftejn fuq il-linji gwida rigward regoli preferenzjali tal-oriġini. Dan japplikaw għall-importazzjonijiet minn pajjiżi l-inqas sviluppati kif ukoll il-waiver ta' servizzi illi tajt eh, numru ta' metodi kif nistaw nejnu il-dawk illi jamlu eh, provista minn pajjiżi l-inqas sviluppati għalkemm limitat fin-natura tiegħu pakkett ta' dan it-tip m'għandux jiġi konsidrat bħala wieħed żgħir barra l benefiċċji ekonomiċi li jista' jagħti se jkollu wkoll impatt sistematiku tremend għaliex huwa l-ewwel pass għall-aġenda ta' doa u twettiq tagħha u tagħmel ġustizzju ukoll ġustizzja ukoll għall oġġettivi li għandna fid doa Round jekk tkun ta' suċċess tiftaħ aktar negozjali, negozjati kemm eh, fl-agrikultura kif ukoll fl-aċċess għas-swieq ta' prodotti industrijali. Tejn ukoll biex nindirizzaw kwistjonijiet oħra li għalkemm mhux inklużi fil-mandat ta' doa huma importanti ħafna għal min jagħmel il-kummerċ. Ir-riżultat għandu jkun programm illi fih il-membri kollha ta' WTO jerġgħu jersqu għad-diskussjonijiet se jiġu diskussu diversi kwistjonijiet oħra fil-konferenza ministerjali. L-iktar importanti dwar dan huma l-estensjoni tal-ftehim ta' telekomunikazzjoni illi dwaru kien hemm diskussjonijiet dan l-aħħar. Fl-aħħar Meta nikkonsidraw l-importanza tal-konferenza ministerjali, il-Kommissjoni tilqa illi membri tal-Parlament Ewropew jattendu għal din il-konferenza bħala parti mid-delegazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. U nisperaw illi ikun hemm skambju ta' informazzjoni wkoll ma'kom l-Europarlamentari. Grazzi ħafna, Komissarju, issa nixtieq Nibda mill-kellima tal-gruppi, nibdaw mill-Onorevoli Zalba bidegħin għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, Kommissarju, jiena nilqa il-klim li għadek kif għat. Jiena nemmen illi it-kabir ekonomiku se jiġi minn mill-internalizzazzjoni tal- l-ekonomiji tagħna. Il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ if tfisser li rrid ikollna politika makroekonomika kif suppost. Irrid ikollna politika fiskali kif suppost u edukazzjoni u infrastruttura li hemm bżonn. Dawn huma l-miżura politiċi li se nkunu qegħdin inħarsu lejhom għal din il-konferenza ministerjali fl-ulju ta' din is-sena rajna illi kienem rikonoxxament ta' dawn l-aspetti, pero tfadal ħafna xwieħed jagħmel f'dan il-qasam. Jiena naqbel magħkom rigward l-importanza ta' State Facilitators of Trade. Dawn importanti mens għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw kif ukoll għal SMEs Jiena nixtieq ukoll nilqa' il-ftejm tas servizzi għaliex dan il-ftejm se jkun importanti immens għat-kabbir ta' pajizi li għedin jizviluppaw u jgħinom ikunu aktar kompetittivi. Grazzi ħafna komissarju. Grazzi President, grazie tal-kelma tiegħek. Issa l-Onorevoli Moreira għal żewġ minuti wkoll. President Komissarju, Sinjuri, kif għamilna qabel il-konferenza ministerjali, il-Kumitat xtaq rizoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni preżenti tal-Aġenda ta' Doha għal iżvilupp u anki għal preparamenti ta' disa sessjoni tal-konferenza. Din ir-riżoluzzjoni se tkun parti mill-vot ta' għada f'din il-Kamra. Fl-istess ħin, il-Parlament Ewropew organizza wkoll konferenza fuq il-WTO flimkien mal-Unjoni Intraparlamentari. Iġifiri, għawnek aħna rridu insaxħu din l-organizzazzjoni. Din il-konferenza se sir mit-3 sa' 6 ta' Deċembru fl-Indonezja, u dan huwa moment opportun għal dan id-dibattitu il-koll nissennew riżultat pożittiv minn din il-konferenza. Il-prospetti tibu mill-bidu ta' settembru taħt it mexija ġdida tal-ambasċatur Svedung tal-WTO huwa saħaq fuq l-impenn u x-xogħol tiegħu fl-aħħar jiem ura dan Ir-riżultat għadu mhux ċar ma nisperaw li suġġetti taħt in-negozjati jiġu f'konklużjoni f'dawn il-ġranet. Ġifir il-faċilitizzazzjoni tal-kummerċ. Kif qalet il-Kummissarju hija importanti immens. Barra, minnek minn hekk irridu fuq kollox natu ħajja ġdida il-pilastru ta' negozjati ta' WTO jekk infallu f'dan se jkun eh, ħażin ħafna l-kredibilità tan WTO. Issa l-Onorevoli Rinaldi. Grazzi President, kollegi komissarju, aħna edin segu il-diskussjonijiet li jem f'Ġinevra, ritmu huwa maġġel, edin naħdmu mal-Komissjoni li qed turi il-seta kummerċjali biex ikun hemm din il-loġika multilaterali illi s-saxħa il-kompetittività u il rik rikkezza imma mhux dejjem din ir-rikkezza titqajjem b'mod titqasam b'mod ugwali hemm bżonn ta' sikurezza għal l-ikel speċjalment għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, għandna ħafna aspettattivi anke biex nifaċilitaw eh, il-kummerċ, eh, simplifikazzjoni għall smis biex dawn ukoll jipparteċipaw f'dan is-suq globali. Palissa qed naraw illi mhux qed jitkellmu fuq il-korruzzjoni u laqqas fuq l-ekwità fiskali, dawn mhumiex imniżla fid-dokumenti preparatorji imma dawn huma suġġetti li għandhom li jaqgħu taħt il eh, livell nazzjonali ma aħna nixtiequ wkoll l-Unjoni Ewropea sama mela leħina fuq dawn il-problemi anke permezz tal anke jekk ikun hemm bżonn b'vuċi unilaterali mela żewġ mistoqsijiet l-ewwel net ir-rwol tal-Parlament Ewropew fir-rigward tar-ratifika tal ftejimiet illi ħajjiġu eh, firmati fil-konferenza ministerjali huwa importanti ħafna fir-rigward tal-faċilitazzjoni tal-kummerċ il-modi modifika eh, eh, tal-CIP, l-għajnuna l-pajizi li t-izviluppaw il-kontroll demokratiku fl-Unjoni Ewropea anka eh, fuq dan u anka fuq il-politika kummerċali Ewropea Eh, illi tinvolvi fi anka l istituzzjoni tal-Parlament. Jina nixtieq assikurazzjoni fit-tieni post. Għandna ħafna ġranet miftuħin eh, fejn ninvolvu lill-konsumaturi u l-ċittadini. Għalfejn ma norganizzawx, forsi żej misna minn qabel din il-konferenza ministeriali ma eh, namlu dan wara il-konklużjoni ġurnata fuq il-kummerċ internazzjonali mal-NGOs u kategoriji oħra biex eh, nkunu nistaw niddiskutu fl-imkien ir-riżultati ta' din il-konferenza. Grazzi. L-Onorevoli Muscardini għal minuta. Grazie Presidente. Grazie President, Komissarju. Inti tkallim dwar it tnaqqis tal-burokrazija illi eh, naraw li nisimplifikaw l-affarijiet għal-negozji. Eh, anka li għandu jkun hemm regoli komuni li wieħed jirrispetta. L-ewwel kontra il-falsifikar il, eh, il, il, il u anka eh, fir-rigward tal-denominazzjoni ta' oriġni eh, illi eh, poġġi ċertu prodotti fuq il-WTO l-Europa palissa edha fuq it-tini post tal-WTO anka wara dak li seħ fil-Konsil dan l-ħar 13 sena f'Doha u xejn fatti imnizlin passi zar li zammona fl-istess post. Ma nixtiqux li nkomplu f'din it-triq, aħna nixtiqu li dan il-parlament anzi fil-leġislatura li għaddit firmajna biex ikun hemm struttura differenti u ma xej ma seħa għax wieħed joqgħod jistenna dem ir rizultati ta' doħa issa qegħdin nistennew għal eh, dan l-appuntament ġdid u nisperaw illi ma nqodux nistennew xi 13 sena oħra eh, b'mod inutli u li jirnexxinna nagħtu risposta u ikonna sow regoli komuni illi jagħmlu is-suq eh, wieħed ugwali ħieles u solid formidali biex natu il-tessut industriali Ewropew eh, tama ġdida u natu tama ġdida l pajjiżi li huma sottosviluppati li għadna qed inżommuhom fl-istess livell eh, li kellhom u li ħadd joħradu juhu il-vantaġġ minn fuqhom kontra ta' dawn il-pajjiżi. Qed naħseb hawnhekk ukoll f'pajjiżi kbar eh, involuti bħaċ-Ċina u l-Indja. L-Onorevole Schulza.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 il-bidliet tar relazzjonijiet fil-fat fil-dinja missom waslu wkoll għall bidliet anke fil-ħdan WTO. Aħna din naraw li xifġi matin qabel il-laqa li kellha tkun Ġinevra, aħna din naraw illi realtà mhix qed tkun riflessa. Aħna din naraw li xorta waħda l-pajjiżi li qed jiżviluppaw għadhom lura aħna ma nistgħux nobligawom illi li dal pajjiżi li qed jiżviluppaw jinvestu fil-proġetti ta' infrastruttura. Mħabba li għandhom nqasijiet, per eżempju, portijiet ġodda, materja prima, sabiex tasal iktar melajr, din hija problema, naħseb li din u ukoll il-konferenza ministerjali, ħatfalli qabel ma tibda, jkolli ngħid. Jiena naħseb li f'dak li għandu xaqsam ir-reġuni aħna rridu nammettu wkoll anke fuq il-livell ta' negozjar fuq il-livell reġjonali u naraw x'nu l-interess tal-Unjoni Ewropea li n-negozjati ta' Doha fil-fatt jimxu ħarir. U jiena naħseb li importanti li aħna nevitaw li jkun hemm negozjati li ħajfallu, importanti li nieħdu pożizzjoni b'mod raġonevoli. Jekk aħna ma jirna xinix namlu hekk, il-Parlament Ewropew mhuwiex ħajamel ix-xogħol li suppost għandu jagħmel. Question to Mr. Scholz, will you accept blue? Grazzi Onorevoli Scholz, taċċetta blue card minn għandi Suru Rubik. Mikrofonu. Inti tkellmt fuq Grazie a Sur President. Kollega Scholz, jena xtaq insaqsik mistoqsija meħabba li inti tkellimt fuq il-faċilitazzjoni għal negozju għal kumpaniji żgħar daqsment inti qiegħda jgħat tara illi għawek għaw possibilta illi aħna verament nofru opportunità li kumpaniji zar ta' medju niftu iktar il-negozju għal-jom għalli bekku ma jkunu jistaw jitħlu fi kontratti ta' negozju ikbar u dan kif taħseb li ħajimxi matul kif matul negozjati ta' WTO. Iva, sur kollega Rubek, jena naħseb li jem l-opportunità u l-kumpaniji zar medju għandhom jibbenefikaw minn eh, dan il-negozjat. Issa aħna rridu naraw jekk verament dak li ħan il-negozja u xħajkun bizziet għal-jom u jkolli nejt li għandu dubji tijaj dwar dan minħabba li aħna nafu illi għanna negozjati li huma li ħajfukaw fuq dak li huwa possibbli biss, iżda mhux dejjem li ħajjem jagħmlu dak kull jistgħu biex eh, jiżidu benefiċċji grazzi. U issa nkomplu bil-kalima li mis l-onorevoli Kaspari. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, jina naħseb li fadar ftit jem qabel il-konferenza ministerjali l-Indonezja u aħna edin issa kull kem aħna qed nafaċċaw sitwazzjoni illi fil-fatt jista' jkun ir-round ehm, dawn negozjati ta' Doha ma jimxux il qudiem u dan jista' jkun ta' dan dwar kulħadd u nista' ngħid illi mhuwiex memna ħadd m'għandu dubju naħseb illi iktar ma jkun hemm nies illi ħaj jipparteċipaw fin-negozju internazzjonali iktar jista' jinfetaħ il-negozju iktar nistgħu ngħinu l-iżvilupp f'dawk il-pajjiżi jekk inħarsu lejn l-Asja daw il-pajjiżi infetħu b'mod inkredibbli u tkabbir ekonomiku impressjonanti u ħafna minn dawn il-pajjiżi issa din jipparteċipaw fil-kummerċ internazzjonali, iżda xorta waħda sitwazzjoni għal-ċittadini ta' dawn il-pajizi ħażina ħafna jiena naħseb li jekk aħna nixtiequ li verament ikollna riżultat tajjeb ħafna fil-negozjati ta' Doha forsi aħna nistgħu u pass ċkejker eh, il-qoddim permezz tal-faċilitazzjoni ta' Doha issa aħna naħsbu li aħna dawn l-affarijiet għandna bżonnu b'mod urġenti u naħseb ħan nitkellem fisem il-parti tiegħi meta ngħid l-importanti li jkollna liberalizzazzjoni ta' dan il-ftajim tal-ftajim ftejim ta' skużawni tal-ftejim ta' kummerċ ħieles għal din raġuni jiena nixtieq nawgura għal dawk li ħajmexxu negozjati ħafna suċċess. Nit Madam McGuinness. L-Onorevoli McGuinness, grazzi ħafna President, sen komplu fejħalla l-kollega tiegħi Daniel Kaspari għaliex il- ħaġa prinċipali bħalissa kienu il-ftejmid bilaterali u mhux id-doha għaliex jisu qed ninsew xi ħaġa hawnhekk nawgurawlhom il dawk li qegħdin jippruvaw jinnegozjaw hawnhekk għalkemm aħna maħniex konvinti illi isna seħ ftehim mad-WTO. Waliex l-agenda ta' doa waffqet fl-2018 dan kien minħabba eh, kwistjoni tal-agrikoltura għaliex huma xtaqgħu jipproteġu l-agrikoltura kif ħasbu huma. Naf li hemm progress, però mniex konvinta li sar bizet progress. Il-kwistjoni tal-agrikoltura fiftejim ta' kummerċ dejjem hija waħda eh, problematika. Rridu inħarsu sew lej l-implikazzjonijiet li hemm għal settur tal-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna u issa jiena nixtieq inħalli fidej l-Onorevoli Vajdere. Grazzi President. Eżis kollegi, komissarju, edni naqat mal-kollega li kollegi li skelmu qabli, illum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, aktar minn qatt qabel ftejjim tajjeb mad-WTO. Għaliex fi żminijiet ta' kriżi dejjem ikun hemm protezzjonizmu. Irridu nkomplu bir-riformi strutturali għaliex dawn se jagħtu sistema ta' kummerċ non diskriminatorja. Irridu nibdew billi niftħu l-approċċ ta' swieq niddefendu l-interessi tal-negozji tal-Unjoni Ewropea, speċjalment l-SMEs. Irridu ntejbu wkoll it-transitu u idwana. L-Unjoni Ewropea hija l-esportatur prinċipali tas servizzi u allura u importanti immens il neħħu il-barriri għall-investimenti eh, fis settur eh, tas servizzi Dan għandu jkun priorità ta' wto Huwa essenzjali wkoll l-istati membri li jkunu konformi mar regoli ta' wto ebda stat membru mandu japplika sanzjonijiet ekonomiċi jew inkella ibiddel il-kwota stat tariffi. Għalhekk huwa importanti li ntejbu il-konformità ma' eh, mad-WTO permezz ta' mekkanizmi. Grazzi ħafna sal-minuta u nofs l-Onorevoli Köstinger. Grazzi ħafna Sur President Ziza Kommissarju. Il-negozjati d Doha fil-fat issa għedin viċin ħafna illi jilqu l-antaħħom jew jew anka le, ġifiri aħna rridu naraw eżattament se jiġri u aħna nisabu eċitati ħafna. Jina naħseb li wasalna wis viċin l-aħħar stadji sabiex naqtaw qalbna qabel ma naslu jiena naħseb li verament irridu nibqgħu mixjin f'din id-direzzjoni u naħseb li dawn l-aħħar punti li għadhom pendenti fek li għandu x'jaqsam faċilitazzjoni ta' negozju, agrikoltura, eċċetera, dawn irridu ikunu ċarati għandna bżonn ta' konklużjoni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nikkompletaw din il-vizjoni siħa ta' WTO. Jina naħseb li issa li għedin u dawn il-problemi, importanti li aħna jkonna sistema multilaterali li tirrispetta l-kulħat aħna nixtieq li jkonna għafas li jisostni l-industrija l istati membri ħalli kulħadd taħt l-istess kondizjoni ikun jista' jiżviluppa l-pajjiż tiegħu u jagħmel kummerċ u negozju. Jiena naħseb li l-ftehim bilaterali wkoll iridu jkunu rispettati u rridu nifukaw ukoll fuq eh, l-iktar għanijiet importanti u prioritajiet u mhux fuq il ftejim bilaterali u reġjonali jiena naħseb illi dawn bħala strumenti jistaw kun importanti ħafna f'dan il-proċess ta' Doha u naħseb li forsi importanti li nħedġu li l-kollegi sabiex jagħmlu l-passi l-iktar importanti waħna bħala parlament Ewropew nappoġġaw ix-xogħol tal-kollegi tagħna. Grazzi. Mr. Kalam for Bonina. L-Onorevoli Kalam għal minuta nafs. President Komissarju tajb li nżommu frasna illi l-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp Komprensiva se tejjeb l-esportazzjoni biktar minn 1.3 biljun euro jew aktar minn 2%. Fis-sitwazzjoni tal-lum iridu nagħmlu dak kollu possibbli biex nimplementaw b'mod aktar deċiżiv sistema ta' kummerċ ibbażata fuq l-adozzjoni ta' standard internazzjonali. Però biex nagħmlu dan, naturalment irid ikun hemm riforma strutturali tad-WTO. Kulħadd irrid jiġi ikkalkulat. Madana kollu rridu nikkonċentraw fuq il-prioritajiet biex innaqsu il-barriri ta' kummerċ u investiment fi servizzi. Dan jinkludi l-ICT, telekomunikazzjonijiet u anki servizzi finanzjari. Barra minnek rridu nifukaw fuq l-interessi tal-SMEs f'kummerċ internazzjonali, ġifiri rridu nisimplifikaw il- regoli. Irridu u koll niffukaw fuq aċċess ta' swieq li ikun ħiles mill-kwotas. Biex nkunu kredibli fl-Unjoni Ewropea naħseb li jkun tajjeb illi innaħħu is-sussidji tal-agrikoltura bit 80%. Grazzi ħafna. Issa nibdew il-proċedura tal-catch TI. Nibdew bl-Onorevoli Rubik. Ja, recht herzlichen Dank. Grazzi ħafna, Sur President. Jena naħseb li fil-fat din dim l-iktar deċiżjonijiet importanti li għandhom jittieħdu f'dan il-kuntest. Naħseb li sabiex nkomplu nerbu l-kriżi ekonomika u noħolqu kondizjoniet għafas sabiex ikunu jistaw niprovdu kondizjonijiet tajbin fl-Europa negozju anke fuq livell internazzjonali waħna rridu naraw jekk fuq livell internazzjonali u xħajn nixxina li l ftehim multilaterali xorta waħda nħadnu u naslu għal konklużjoni jew inkella ħanqodu nintelfu nfittxu xara fl u nintilfu fid-dettalji jiena naħseb illi malli dowha round jispiċċa aħna rridu naraw eżattament illi nkunu ħadna pożizzjoni u f'Diċembru aħna rridu naslu għal deċizjoni u naħseb li fil-fat dak li aħna d-nexinna n-negozjaw għandu jkun implementatu jekk Doha Round ħajfalli aħna ħajkonna bżon ta' ġenda għal wara Doha un-bad dan irridu nfaslu għamin issa u kol, grazzi. Keller, for one minute. L-onorevoli Keller għal minuta. Grazzi ħafna. L-Istati Uniti dejjem ma taċ importanza importan, importanza għal eh, ftejmit pluraterali irridu impen ta' veru għal multilateralizmu, irridu riforma strutturali ta' WTO ħalli nigarantixxu sistema ġusta ta' kummerċ ibbażata e fuq regoli illi jikkonsidraw l isfidi globali pa' tibdil fil-klima, il-faqar, l-eskużjoni soċjali u il differenza bejn is-sessi u l-emigrazzjoni. Il-pajjiżi żviluppati kif ukoll dawk l-inqas żviluppati jridu jiġu involuti fin-negozjati tal-Ministerjali f'Bali. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilità speċjali biex tinvolvi l dawn il-pajjiżi speċjalment meta niġu għal eh, aċċess ta' swieq li jkun ħiles mill-kwoti. Jridu soluzzjoni aħjar għal qoton ukoll u anki għal waiver ta' l-LDC. Jekk irridu nkunu ta' suċċess eh, f'Doha, rridu naċċettaw l-LDCs. Grazzi ħafna. remarks I would like to give the floor. Grazzi Suza biex nikonkludu nixtieq nismaw lill-Kummissarju Redding. Grazzi ħafna Sir President u jiena nixtieq li ngħid li flimkien ma' dawk li kienu għadin nkoperaw miegħi ħadd nota ta' dawk il-kummenti kollha li semmew il-membri. U għana għan isu l-punti ta' kompla dubju ta' xejn, naturalment. Għana nafu li il-membri tal-Parlament Ewropew skur illi ħajattendu pala parti mid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġifiri ħajkun hemm il-possibilità li aħna jkollna aktar diskussjonijiet matul il-konferenza qabel hawn anke warajha. Kien hemm mistoqsija dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew f'dak li għandu xieqsam ma' ratifikazzjoni issa dwar deċiżjonijiet tal wto li għandhom jittieħdu fil-konferenza ta' Bali. Ftit minnhom biss ħajkollhom effett legali skont l-artiklu 218/9 ta' trattat Aħna nafu illi il-ġestjoni tal-ikel u anka mekanizmu ta' kontroll għal pajjiżi li jiżviluppaw. Għana nafu li jem ftit minn dawl kondizjoniet li huma suba li japplikaw, aħna nasbu kol li jem bżon li kona ftejjim ta' WTO ġdid u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u dan jinkludi il-Parlament Ewropew għandhom komplu bil-proċedura interna skont l-artiklu 218-6 ta' trattatu dan għandu jiġri sitxur xhur wara l-konferenza ta' Bali. Grazie. Commissioner, and uh, I will... Grazie ħafna sinra kommissarju jina nixtieq ngħidilkom milli rċivejt tliet mozzjonijiet tal riżoluzzjoni sabiex nikkonkludi dan id-dibattitu mill-grupp tal-ħodor mill-grupp tal-alleati tal-Partit tal-Ħodor. U nala issa dan id-dibattitu u nivutaw għada f'nofsinhar dwar dan il-punt. Sinjuri, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa ir-rapport minnaħa tas Marinescu dwar is sistema Ewropej tar-Radju Navigazzjoni bis-Satellita. Nixtieq li nistieden l-Sur Marinescu sabiex jitkellem għal